Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous reprenons nos travaux. Signora Hanajan Abdo. Jek joġbok um, naqra skiet. Sen komplu biex fuq il-Komitat tal-Budget. E, f'din is-sessjoni għanna prezentazzjoni ta' sija tal-situazzjoni tal-aġenziji deċentralizzati u l-problemi bil-finanzjament tal-attivitajiet tagħhom u għas-sena id-dieħla. Kull sena jkollna din il-laqa għandna l-iskambju ta' opinjonijiet bejn il-Kumitat tal-Budget u it-Trojka. ta' diretturi ta' tlieta mill-aġenziji li jirrappreżentaw l-aġenziji kollha fil-fajl tiegħek se il-dokumenti kollha disponibbli fir-rigward tal-dan is-suġġett. U bekk tkunu tistaw tagħtu l-opinjoni tagħkom dwar dan id-diskussjoni u tifmu x'qed jingħad. Kulħadd sema fil-Koreper dwar il-budget eh, għal abbozzat għal l-2013. il proposta għed se tressa u dim il-Ministri ta' Finanza u design fil-mija fil-kazijiet, e, dawn il-Ministri se jiddeċidu skont dak li fil-koreper. Dan huwa rigorus fil-rigward tal-aġenziji. Differenza zaħira bejn l-aġenziji xiftit mill-leġanzi antiki nataw il-xol u dan it teħet in konsiderazzjoni. it teħet in konsiderazzjoni li xi aġenziji għadhom ġodda u qed jiksbu l-baġġi tal-ewwel darba iżda klima miex waħda li tispira biex in ikunu uh, ikunu ġenerużi fil-gwar tal-nefqa fil-kategorija 5 u fil-fat il-bicċa kbira tal-aġenzija jaqaw taħt din l-aġenzija nishti ehm, nati merħba l rappresentant tal-aġenzija tal-kimiċi i le ċe il-rappresentant tal tal-Aġenzija dwar il-Ferroviji u Sur Van Duncan fir rigward tal-Aġenzija għal-ECDC. Dini għat-trojka, signori. Mela, dini għat-trojka ġeneruza għax għanna id-direttur Għal aġenzija Ewropea għall-Sigurtà fil posta tax xogħol il-Warna Sar tajjeb e, sur e, Sur Gudu um, id-dispjaċi ġi um, bat l-iskużi tiegħu u qed jiġi sostituit b'kollega tiegħu u nixtieq nagħti merba lil lil persuni minn aġenziji oħra li ġew hawnhekk Peress li din diskussjoni hija waħda importanti ħafna. Wara kollox għandna dibattitu pubbliku hawnhekk, ovvjament. Fl-aħħar ta' din diskussjoni se jkollna preżentazzjoni u ir-rapporter mill eh, Mr. Davila. Jina fimt li Is-Sur Vansen se jagħmel il-prezentazzjoni ewlenija, jiena nixti nagħtih il-kelma, jekk jogħġbok il-kelma kollha għandhom iżommu mal-punt u jitkellmu għal żmien qasir peress li għandna nispiċċaw fl-erba. Grazzi ħafna. President, membri tal-Komitati, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità li skambju tal-opinjoni dwar il-budget tal-2013. Inti tlabtu l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea biex jagħtu eżempji eh, sodi fil-rigward ta' din dan il-budget tal-2013 u l-impatt li se jkollu fil-karta li aħna batnikom qabel il-laqa aħna tajninkom dawn l-eżempji iżda għandi nisħa li dawn l-eżempji ma jistawx, ma setawx jieħdu konsiderazzjoni l-aħħar pożizzjoni tal-Kunsill Ewropew kif tafu l-Kunsill qed jitlob iżjed naqis fil-kwart tal-impjegati u s-sussidju, specialment fil-kwart tal-aġenziji l-ġodda u dawk li għandhom xogħol ġdid Biex natikom xifti ta' eżempji l autorita hemm tnaqis eh, tal-postijiet, l autorita Ewropea tal-Banek hemm inqas eh, naqsu baxar postijiet, l-agenzija oħra disajn inqas l-aġenzija eh, mm, naqsu 32 u hemm tnaqis ta' tlieta u u fil-libertà il-ġustizja u sigurta naqsu 11 il-post. Il-proposta naqis naqista dawn il-pozizjonijiet iżda naqis ta' sussidji għal titolu 1 u 2 f'ħafna każijiet. Dana għet eh, ifisser bilanċ u tnaqqis għax dan għet ixekkel l-aġenzija biex finnefqa nefqa tal-fejn hemm bżonn. Hemm bżonn hemm zieda għal iżjed bżonna ta' iżjed carryovers hemm xogħol ġdid li jrid jibda f'aġenziji fl-2013 huma kellhom sfida diġà minħabba il-nuqqas ta' riżorsi li l-Komissjoni diġa kienet prevedit għalihom u dana iwassal għal tħassib fil tal-abilità ta' dawn l-aġenziji li wet u l-mandati tagħhom. L-aġenziji inkludu il- dik tal-sigurtà eh, tal-avjazzjoni tal-avjazzjoni, tal-ambjent, tal, tal Frontex, Europol u dik tal-kimika fejjina il-direttur eżekuttiv l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika tinsaf situazzjoni diffiċli għax il-regolament approvat minn dan il-parlament um, jiġħdinna il-possibilità li nużaw xi flejes oħra U bekk, jekk dawn il-propozizjoni tal-Konsil jiġu aċċettati, jiena ma nistax eh, nigarantixi il-idħul fis din fix-xogħol ta' din l-Aġenzija. L-Aġenzija fil tal-Azil, l poċ u l-Frontex, daw ma natax bizzejt ehm, risorsi fil kummissjoni u inqas mill-Kunsill illi għandhom zonna xogħol ġdid li se jagħmlu mill u l per eżempju, ma għandha t-implementa il- il-leġlazzjoni ta' Vigilanza mill-bidu ta' l-olju e, impiegati ġodda e, ehm, hija proposta mill-Kummissjoni u bekk dina se xekkel il-mandat tagħhom għal-2013 bħala konklużjoni jekk il-pożizzjoni tal kunsill tibqa' u it-tnaqqis jiżdied fil-impjegati dawna mhuwiex sew wat u il-mandat tagħhom il-leġlatur Ewropew tawna. Dan huwa e, f'postu sew illi isirek illi l-aġenziji jridu jiddeċidu ma li ma parti ta' mandati ma jistawx um, iwet u aħna l-aġenziji għanna dritt li ninjoraw il-xol li inata l-inna mill-leġlatur jina nħostiskom ħafna b'dan l-approċ tal-Konsilju tal-Komissjoni huwa illi l-Aġenziji kollha għandhom jiġu trattati jisa mandom envelop wieħed biss. Jiġifieri meta l-aġenzija twaqqaf aġenzija ġdida jew ikun hemm mandat legali ġdid, l-aġenziji kollha jnaqsu il-fondi tagħhom. L-aġenziji mhumiex il-politika huma mhumiex istituzzjoni leġislattivi li jistgħu jieħdu l-inizjattivi għandhom mandati preċiżi li għandhom iwettquhom L-iżjed l-ikbar tħassib tagħna bħala aġenziji huwa il-qafas finanzjarju eh, multianwali tal-Unjoni Ewropea jekk jiġu jibqgħu jittrattati bħala envelop finanzjarju wieħed għandna għandna tħassib tagħna dwar ir-riżultati. Dana nibżaw li d-deċiżjoni tittieħed eh, bil-lejl fl-laqa tal-Konsil u dan jkollu konsekwenzi fuq l-Aġenziji kollha mingħajr ma wieħed jaħseb dwar kif dan it-tnaqqis għandu jiġi implementat. L-Aġenziji u l-bordi tagħhom eh, ikollhom ta' bil-fors jieħdu deċiżjonijiet importanti b'impatt fuq l-Unjoni Ewropea mingħajr gwida bejn mill min jagħmel ifassal politika fl-Unjoni Ewropea. Jiena nħeġġeġ lilek President biex ma jħallix dan li jiġri. Li minn din is-sena inti tista' tkun qed eh, ta' tispinta fil-gwar tal budget tal-Unjoni Ewropea. Il-punt ta' tluq ta' kull ehm, budget tal-kull aġenzija hija dak li l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jistennew minn għandhom f'ħafna setturi l aġenzija inaqsu l-ispejjeż ehm, totali tal-tamina ħalla 16 jista' jkun iżjed irħis li tagħmel eh, ħaġa darba fuq livell tal-Unjoni Ewropea milli terġa' tirdupjaħ eh, 27 darba f'kull stat membru. Bekk aħna nitolbuk biex tħarsu lejn l-aġenziji għabbażi tas-setturi. President, jiena naf li l-Parlament huwa impenjat biex ikonna budget li jaqbel mal-politika, mal-ambizjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija tappoġġa bisħieħ il-Parlament f'dan. Aħna l-alleati tagħkom biex ikonna budget tal-Unjoni Ewropea li jkun adegwat. Il-netwerk tal-Aġenziji preżenti hawnhekk tinsab, jinsab għad dispożizzjoni tal-Parlament tal biex ikonna dan id-dialogu li tant u importanti għalina. Grazzi. Grazzi. Direttur? Mela, membri l-oħra tal-trojka t-ixtiqu t-tkelmu jkħiġbok? Grazzi. Mela, dika kien il-prezentazzjoni preċiża u eh, zamet mal-punt u koll. Preċiża, ħafna, kontrollata. Għaxi kummenti mill-membri jkħiġbok? Mela, l-Komissjoni Ewropea kjoġbok. Tajdinna xaħġa? Tiġustifikaw il-proposti ta'kom u kommenti mill-Korapej kjoġbok. Grazie ħafna, Sir President. Jina nispiega l-proposta tal-Komissjoni u natikom kontest. Nasa li il-mod 9 biex din id-diskussjoni titpoġġa fil-posta. L-ewwel xi figuri. L-aġenziji kollha huma parti mill-elementi dinamiċi tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea. U l-livell tal- eh, inti totalturi turi tal-budget tal-aġenziji kollha ġifiri u l-impik, donna ma jinkludix minn eh, 120 għal żewġ aġenzi li finanzjaw li huma autofinanz eh, jifinanzjaw li dawn infushom jiġifieri 6000 u ma jinkludux ukoll il 1500 ta' esperti nazzjonali u esperti oħra li huma impjegati minn eh, dawn l-aġenziji deċentralizzati Mela hawnhekk qed nitkellmu dwar 7500 persuna fl-2013. Il-Kummissjoni għamlet diskriminazzjoni fil-xogħol tagħha fl-aġenziji deċentralizzata. Deċentralizzati il-risposta hija le ħdimna ma l-aġenziji fuq l-aġenziji kollha bl-istess mod. Kif tafu? il-Kummissjoni ta' gwida firgwat ta' istituzzjonijiet oħra u aġenziji diċentralizzati biex jagħmlu sforzi firgwat tal efficienza biex innaqsu bwer fil-mija um, ehm, l-impiegati f'kull istituzzjoni din ġiet applikata fil-Komissjoni stess u r-riżultat ta' kollu għall-Aġenziji deċentralizzata Eh, diċentralizzati fil-budget abbozzat għall-2013 u għazida ta' 157 persuna. 257 persuna. U bekkena tbaċija minħabba tnaqis fl-aġenziji fej kellek, eh, kienu, eh, xol kien għaddej ġmilu, kien hemm zida fl-aġenziji li kienu madhom kif twaqfu u fl-aġenziji li kienu iżgħar. Li kellhom xogħol ġdid xwet u fil-gwar ta' klassifika. X'kienet il-kriterja illi ġiet applikata mill-Kummissjoni għal klassifika tal-aġenziji f'dawn it-tlet gruppi. L-ewwel net il-cruising speed, l-aġenziji ġodda u x-xogħol il-ġdid. U l-kriterju kien. Per eżempju, żieda fix-xogħol, illi kellek uh, envelope finanzjarju illi kien akkompanjat mill kumment ġifiri kellek proposta uffiċjali li tresqet qudiem il-Kunsill u l-Parlament u li ġit studjata taħt l-artikolu 47 tal-ftejim interistituzjonali, ġviri jiġifieri dana kien stadju formali. Għatwaqif tal-aġenziji ġodda u għat-twessiħ tal-aġenziji li diġa jeżistu, ġviri jiġifieri dawn l-autoritajiet tal-budget jistaw jħarsu lejn implikazzjonijiet tal-budget li huma marbuti ma' aġenziji li dawna huma kompatibli mal-limitu massimu għal-infiq taħt it-titolu in, in konsiderazzjoni. Mela fil-gwart tal-kontribut mill-Budget tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni għall aġenziji deċentralizzati il għaliex qed nieħdu konsiderazzjoni biss ta' ċerti aspetti l-idea hija li man ma ndaħlux iżjed milli jkollna bżonn fil-budget fis situazzjoni prezenti l-attivi, il-krediti jridu jiddaħlu fil-budget bliżjet mon preċis, ma rridux ikonna riservi illi ma jintużawx imbagħad. U bekk iż-żejjed illi ġi reġistrat mill-aġenzija jiġi reġistrat bħala tħul għad dispożizzjoni tal-Aġenzija għall-sena ta' wara. u bekk stabliċejna il-bilanċ bejn il-idħol u l infeq u applikajna da kollu għall-aġenziji kollha deċentralizzati. Ħafna persuni tkellmu dwar it-tnaqqis fix-xogħol li ħafna minn nisina taw essenzja. Fil-bicċa kbira, għawnek maħniċ għet niskelmu bħala tnaqqis ta' xogħol iżda ma jkunx hemm żieda Jiġifieri 257 fil-budget tal-2013. Grazzi ħafna. Grazzi. Jgħid il-President. Tixtieq titkellem Juta? Għani kjoġbok. Grazzi ħafna għal-prezentazzjoni, direttur mill-Meka u mill-Kummissjoni. Inti semmejt illi l-aġenziji jistaw jaqgħu taħt il-ħames kategorija. Iżda fil-fatt jinsabu fil bicċa kbira fil-kategoriji l-oħra, iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar l-infi għall-operat. U ġili jien ġili jihdu għom bħala eh, infi amministrativ, iżda mux eh, il-kas, bħal per eżempju l-Aġenzija dwar il-Kimiċi miex amministrazzjoni iżda illi wet u l-politika tal-Ewropea u dina tiġi iżjed irħisa mill-li kieku kull stat membru kellu jagħmel dan ix-xogħol waħdu. Nasab li kienet fuq l-inizjativa tal-Parlament li aħna tlabna għal din l-istudju sħiħ tal-Aġenziji kollha għax ħassejna kien hemm stadju fejn ħassejna li n-numru tal-Aġenziji kienet jiżdied malajr u kellna bżonn ta' kontroll aħjar fuq l-ispejjeż involuti għanna nis jute u koll jispiega li aħna il-ħakna ftejim għal-konsil fil-gwar tal-aġenziji fej ma, ma eh, ftejm ftejm interistituzzjonali ġiddit, iżda eh, diskutejna dak li huwa importanti għall-aġenziji fil-ġejjin, speċjalment jekk il-Parlament ikun jista' ikun jaf fejn eh, kif għandu juża dak il dik id-diskussjoni u nibnu fuq fuq għal biex neħdu dawn id-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Kunsill u minn oħrajn biex aġenziji mbagħad ikollhom jaffeċċaw l-ispejjeż sola u diffikultajiet differenti eh, illi m'għandhomx ikunu hemmhekk. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-proposta tal-Kummissjoni spiegajna illi inti mintix tiġi tratta, tiġu trattati għar milli milli għal mill-Kummissjoni. Jista' jkun hemm iżjed xogħol fi f'xi aġenziji, jista' jkun hemm is-surpluses. Illi jista' jfisser illi m'għandekx bżonn iż-żidiet illi ġew fissati fil-bidu. Inti għed illi proposta tal-Komissjoni eh, kienet problematika tista' tispeċifika jekk jogħġbok fej taħseb illi din il-proposta tal-Komissjoni fiha problemi u kif inti tħares ġeneralment lej proposta tal-Komissjoni. Nistgħu naċċettawha? fimt li qed issibuha diffiċli minħabba qed tnaqqis miżjud mill-Kunsill. It-tieni se tkun fuq l-inizjattiva tal-komitat partikolari. Inti ikollok eh, ikollok dialogu, xaktax li għandek dialogu tajjeb ħafna mal-komitat tiegħek, trid tmur għand il-komitat biex huma ikunu jafu u jkunu jafu dwar i xol tagħkom ukoll koll nafi li l-komitati l il-ġurnata tikunu joqdu attenti mux jizidu l-budget Eh, blajbda skuża, irridu jkollhom il-prioritajiet ukoll. U nasab illi minn hemm għandna nibdew. Nixtieq illi jkolli valutazzjoni iżjed dettaljata tal-proposta mill-Kummissjoni Kirchbook. Grazzi, għan issa Grazzi ħafna, kulħadd jaf u nibqgħu ngħidu fil-laqat illi L-aġenziji jagħmlu x-xogħol tal-implementazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea u jagħmlu l-amministrazzjoni wkoll. Iżda jagħmlu x-xogħol illi l-Kummissjoni ma tixtieqx tagħmlu jew taħseb li ma tistax tagħmlu. fil-budget tagħna u fl-istruttura tal-budget aħna qatt medna illi l-aġenziji eh, fir-rigward ta' dak li jagħmlu jew ehm, x'inhuma għandhom jaqgħu taħt il-kategorija 5 għal kontrarju l-Kummissjoni dejjem qalet illi u għarfet illi jiprovaw eh, irraznu l-ispejjeż amministrativi tagħhom. U meta jgħatu x-xogħol lill-aġenzija dina aħat manduna għax dana kien jaqa taħt il-xogħol eh, il-parti tal-baġit amministrattiv. L-aġenziji bekk jiġu finanzjati sa ċertu punt mill-parti eh, operazzjonali tana, iżda jekk teġa tħares lura eh, lura l-aħħar darba li aħna eh, diskutejna il-loqfsa finanzjari eh, sa l-2013 u jinkludu l-2013 l-2013, skużawni, kienem min ħaseb li kena impoġġu l-aġenziji kollha f'kategorija waħda biex ikonna biex ikonna idea ħjar tal-infiq il-Kummissjoni kien, kienet kontra, 100% kienet kontra din l-idea, ma rridx li kien ikun hemm limitu tal-infi ehm, għat u għat ma kella seħt il-ħaġa. Xi aġenziji ma tantx ġibbuhom dak li l-Kummissjoni xtaqet iżda il-Kummissjoni qed tagħmel dan issa permezz ta' proċedura budgetarja u għettajt li l-Aġenziji għanna ndaħluhom kollha f'kategorija waħda eh, wahdanija li tkun amministrattiva u jridu eh, jifranka wieħed fil-mija tal-budget bħal komissjoni u bħal l-organizzazzjoni amministrattivi kollha l-ordi tal-awdituri, il-parlament, etc. etc. kulħadd irid eh, jifranka wieħed fil-mija. Kulħadd li jinkludi l-aġenziji wkoll. Tana ma jagħmilx is-sens, mhix loġika Meta jiena smajt da kollu u rajt l proċkin, kien, jiena ktibt lill-Kummissarju Kobodowski, jiena ma konċ ferħana kontenta bil-tweġiba għax u ma setax jispjega, hija impossibbli li tispjega um, tinkiser mal-politika, miex l-istess l politika illi kena minn qabel, miex konsistenti. It-tini punti għaj u għas segwenti. Aħna suppost għanna eh, qed nifrankaw ta' xi wieħed fil-mija. X'inhu għal l-prinċipju? Illi xogħol ġdid irid jiġi finanzjat bi ġodda bl-ammonti ġodda, aħna edna dan diversi drabi u tapplika iżjed għall-aġenziji peress li dan m'għandhomx influenza lil hemm mill-budgets tagħhom u dawk li mandomx tħul apparti mill-budget u bekk jekk l-Aġenzija tinata xogħol xogħol ġdid illi ma jistax jiffinanzja permezz tal-miżati il-Kummissjoni f'dan il-każ u naħseb li diġi Budget irid imur idur lejn il-Komissjoni u tajt aħna għandna bżonn dawn il-flejes u ma nistax niċċajtaw hawnhekk għax l-Aġenzija għandhom bżonn il mizati biex iħallsu il nies li suppost qed jagħmlu dan ix-xogħol. U m'hemmx mod ieħor biex dan isir il-Komissjoni taf biċċert li ma tistax taħdem vakum. Jina nħossi irtata ħafna dwar eh, kwestjoniet bħal dawn, inħossi li l-Kommissjoni għanda għanda eh, tifaċċa realtà, għanda tajt li ma tistax eh, taħdem internament u solvi dawn is-sitwazzjonijiet kif trid jekk għandna affarijiet li rridu jiġu implementati waqt il-proċedura budgetarja, naħseb li din dan huwa ta' dwejja kull sena f'kull proċedura budgetarja nerġaw id dikjarazzjoni li rridu li dawk l-aġenziji li jiġu eh, finanzjati parzjalment minn miżati li kollhom possibilità li jużaw id-dħul tagħhom mod differenti minn dawk l-aġenziji li jiġu finanzjati 100% mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni hija differenti f'dan il-każ ma tistax eh, eh, taqsam l-industrija li qed iħallsu l-miżati biex fl-aħħar eh, fis-sena qatt ma jkollok iż-żejjed is-surplus u tibda b'zero is-sena ġdida għandek titratta dawn l-aġenziji mod differenti. Hawnhekk ma tantx hemm aġenziji fl-aħħar mill-aħħar. Il-numru mhuwiex daqshekk kbir ta' aġenziji li għandhom miżati u bekk ikollhom bżonn iżjed flessibilità fil-ġestjoni fil tal-budgets tagħhom. U imbagħad kien hemm il-punt illi mas, ma weġibx għalih. Nixtieq inkun naf x'se nagħmlu u x'se ngħidu lill-Kunsill ġviri jiġifieri li mux se jkun accettabli ġviri jiġifieri li inneħħejna il-1% ma nistax neġaw lura u naqsu iżjed, xe jgħamlu mbagħad dawn l-aġenziji? Kestjon forta. Grazzi, Vice President. Il-rapporter, Signora Haug, għamlet mistoqsijiet ċari u jgħu nishtiq nżid xi ħaġa. Xi kummenti Dominik Rike, eh, jiena namilom wara il-kommenti. Grazzi, President. Se nitkellem fil-qosor. Dominik Rike huwa marbut mal-belt ta' Valencien fejn hemm waħda mill-aġenziji. U <laughs> grazzi tal-li kxiftni. Eh, insomma, sa ċertu punt jiena influenzat. Issa mhux qed nipprova niddefendi l-kawża tiegħi, ma nixtieq nagħmel kumment fuq il-budget. Aħna rajna fuq ix qed nitkellmu 35% tal-personal tal-belt ta' Marsilja. Jiena mhux ma naħsibx li dinja kwistjoni ta' budget. Ir-raġuni e, e, e illi maħna ma nitkellmux fuq l-istess affarijiet nitkellmu fuq il-Kunsill. Fil-fatt l-aġenziji xinuma. Dawn huma strumenti illi il-ħidma tagħhom huwa li eh, japplikaw in-normi, l-standards Ewropej u jintegraw l-Ewropa. Eh, issa ikun xikun is-settur tagħhom ma l l-istess min jiproponi fil-Kunsill il-budgets għal-aġenziji. Eh, dawn huma l-funzjonari tal-Ministeri Nazzjonali, ċoe persuni illi jistaw ikunu anki f'kompetizzjoni diretta u ma meddi, meddin minn eh, eh, min, min, min tnaqis Ewropew isek qed tajt il-xaħat il qiegħed eh, rivali tiegħu li jfissa il-budget għal dak li huwa il-kompetitur tiegħu. Ħafna drabi l-aġenziji uh ħafna drabi eh, mhuwiex is-settur privat tal-Parlament, imma huwa pratikament il-qafas operattiv tal-integrazzjoni Ewropea. U f'ħafna drabi eh, fil-kontest tal-budget għaliex rajna l-Viċi presidentana, għax hemm pratikament nuqqas ta' sens kbir fil-dispozizjonijiet eh, tagħna eh, din il percentuali tal-GDP eh, li huwa stupidu ħafna, però rrid nammetti li ma nistgħux nagħmluh mod ieħor. Il-problema hija illi dan huwa pratikament hawnhekk hawn ġlieda bejn il-metodu komunitarju u l-metodu intergovernativ. Eh, hemm il-Parlament u l-Kommissjoni li huma fil-metodu komunitarju minna ħal oħra hemm eh, il-Kunsill eh, li huwa intergovernativ u l-Aġenzija huwa simbolu politiku li hemm bżonn minn dan il-punto di vista neħoħ il-President. Grazie. Enti mintix diplomatiku, jgħid il-President u reġa għalek u koll president bl-Inglis. Jena nina ninaqat ma dak li sissant għal. Il- U nishti nisħaf fuq il-fat il-Kommissjoni prezentat proposti li nħossi li huma diffiċli għall-aġenziji, però nistaw nispiegawhom parzjalment bil-fatt li il-Kommissjoni stess edha tapplika austerita kbira fuq il-budget tal-2000 li mis. U dana ma nistawx ninsew, rridu zommu f'moħna. Fil-pozizjonijiet minnaħa tal-Kunsill, mill-Koreper, kif diġa għadna, eh, verament, hemm kontradizzjonijiet kbar li waħxuna Eh, il-Konsil huwa mostru li għandu ħafna irjus u għandu ħafna dirajn u li japprofitta ruħu biex jieħu deċiżjonijiet illi u ma f'kontradizzjoni wieħed ma liħor skont il-moment, skont eh, xkonsillu, skont il-laqat ta' tħejjija li kollu, u skont is-suġġetti anki, u skont anki għallima pubbliku et e, e, ma lima pubbliku qed jitkellem. Huwa verament fatt inkredibbli. Fl-aħħar Konsil Ewropew dal-għodu tkellimna fuq da fuq il-budget fuq aspetti oħra u koll. Wara dan il-Konsil Ewropew ta' 28-29 ta' ġunju, fejn il-Konsil solennement id-deċida li saħħaħ il-supervizjoni finanzjarja biex naslu għal Unjoni Bankarja. U ħames tim wara il-Koreper innaqqas il-kreditu ta' tlet autoritajiet ta' supervizjoni finanzjarja illi daħlu fis-seħi sena li għaddiet u illi minna l-oħra kellhom mezzi ta' tħaddim raġunevoli. U dana imħabba l-Parlament biss, u mħabba l-Kumitat tal-Budgets. U aħna fuq il-budget tal-2012, aħna nsistejna biex nerġaw in e, nerġaw indaħlu e, l-applikazzjonijiet e, u il-kunsil stess illi naqqas dawn l-istess applikazzjonijiet. Aħna waqt matul is-sena aħna rajna wkoll kontradizzjonijiet oħrajn kien hemm Kunsill Ewropew ieħor li pereżempju kien Itkellem eh, li għala ħjar namlu revizjoni ta' sistema Schengen billi nsaħħu l-frontieri esterni u bat eh, ftit ġranet wara eh, naqas il-naqas il-finanzjamenti għal Frontex. U din hija ħaġa inkoerenti. Barra minnek, dan huwa miktub anki fil-position paper u l-President ta' Trojka assar fija, fija di. U f'dan il-dokument jidher b'mod ċar illi l-aġenziji huma strumenti żgħar. U hemm anki eh, problema ta' massa kritika eh, li hemm minn eh, xi livell ma m'hemmx possibilità li naslu għal effettività meta niġu meta napplikaw regoli fuq 5 miljuni 50 miljun ta' 500 miljun ta' ċittadini il-ħidma tista esseħ ħażin u s-sogru u propju dan u Dominik Loker diġa għallu da moċċar. Illi dinja ħaġa ħafna iktar diffiċli għax l-Aġenzija Ewropea mandiex mezzi għad dispozizjon tagħha, mandiex ruol u dan jiġġustifika il-fatt li l-Aġenzija Nazjonali tiżisti diġà tagħmel l-istess ħidma flok eh, l-Aġenzija Ewropea jew inkella tkun ma inħalqet Aġenzija Nazzjonali sempliċement għax l-Aġenzija Ewropea mhijiex kapaċi taħdem għal daqstant dina nerġa' ngħid. suġġett illi ma interessa li lebda ebda gvern illi ma interessa li lebda ebda ministru tal-budgets u li ma interessax la l-orti tal-awdituri u laqas il-korpi eh, ta' kontroll tal-budget nazjonali. Em irdu pjar bejn l-amministrazzjonijiet Ewropej u l-amministrazzjonijiet nazjonali. U illi mbagħad għanna din il-ħtieġa illi aħna m'għandix ikonna spontaneità meta aħna nitrasferixxu il-kompetenzi minn livell nazzjonali għal Eh, livell Ewropew il-ħtieġa li għandu jkollna, li supposti jkollna, u għalli naqsu eh, spejjeż amministrativi fuq livell nazzjonali biex bekk eh, eh, il-bini tal-Unjoni Ewropea u taqsim tal-ħidmiet bejn l-Unjoni Ewropea u eh, eh, l-amministrazzjoni nazzjonali issir b'kostanza u issir b'intelligenza. Il-ministri tal-budgets flok ma jajdu Eva, sowa, issa l-Unjoni Ewropea ħad tkun kompetenti għal din il-problema jew għal din il-problema ta' sikurtà tal-ikel, eċetera, eċetera, u jiena ma mhux parti mill-kompetenza tiegħi għal daqstant jien se jkolli inqas spejjeż amministrativi nazzjonali ħadd ma jirraġuna hekk meta jkun Ministru tal-Budget jina ma nafxek għax irna li najdu, e, imma e, naprofitaru jessa u najdu e, fi Franza applikat il-ftejim ta' Schengen mill-ewwel ta' jannar tal-1993 ġifiri waqfet il-kontrolli ta' dwani, il-kontroll tal-merkanzija fl-Unjoni, neħiet il-kontrolli tal-Polizija fuq il- Eh, ċaliq tal-persuni fil-spazju Schengen dak iż-żmien u jiena meta kont ministru eh, f'dak eh, sentej wara ministru tal-budgets, però rajt illi il-numru <laughs> il-numru tal-uffiċjali tad dwana zdidu meta neħew il- meta neħew il-frontieri. Għaliex għax kellhom bżonn ta' kompens peress li tilfu ħafna xogħol. Dawn huma l-mod kif jiraġuna il- eh, l-amministrazzjoni professjonali. Però ħafna drabi l-amministrazzjoni nazjonali jaħdbu hekk. Kieku aħna konna verament seri meta jgħidu illi jridu jifrankaw u jridu valur għal flus tagħhom, hemm bżonn illi ibidlu il gwardi ta' frontiera nazjonali kollha blaġenti tal-Frontex u jneħħu il-kontrolli kollha l-oħrajn tal-frontieri u tal-pulizija, però mhux hekk taħdem is-sitwazzjoni. Però aħna dak li namlu huwa il-kontra. U kif qal il-kollega li nippruvaw innaqsu il-mezzi Ewropej u meta nikkonsidraw li l-amministrazzjoni l-amministrazzjonijiet Ewropej huma rivali, perikolużi. Aħna nifmu illi ah, jina għaddejt 33 aġenzija u mbate merba oħra illi huma ta' kategorija separata. Sess sess huwa eh, mhux faċli li tifem x'inhu. Eh, Emmin għandhom eh, transessualità u mbagħad moħrajn illi huma ta' kategorija standard. Ħafna minnom huma anki orfni politiċi, Kolla jiġu mill-Kommissjoni, però l-istess Kommissjoni ħafna drabi hija wkoll għandha din istess ta' rivalità mal-amministrazzjonijiet nazzjonali. Hemm ħafna DGs tal-Kummissjoni u kull DG taħdem kooperazzjoni mill-qrib mal-aġenziji tagħha Però globalment hemm din it-tentazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea illi inżommu eh, seta poter massimu fil-Berlemont u illi ma tatix fiduċa l aġenziji esterni. L-aġenziji politikament issa huma orfni. U jena dak li xtaqt najt li tlet diretturi ta' Trojka, illi il-Komitat tal-Budgets huwa <laughs> pratikament isu missir misluf. Pero aħna mannix mezzi infiniti. <laughs> em missir u em, em l-om u koll. Il-mezzi mumiex infiniti, imma aħna għanna din il-problema. Kif qalet Jutta u kif qal anki Dominik Rike, nisfida tal-budget hija baxxa, però hija sfida politika. Salvador, tixtieq titkellem? Iva, President. Inti tkellim fuq dawn it-tlet aġenziji ta' supervizjoni. E fil-qasam tal-banek u l-oħra, it l-oħra. U l-problem li inti qed titkellem fuqhom huma eh, jirregwardaw il-budget tal-2012. U għanna l-istess ħassib anki għal 2013. Umbat situazzjoni konkreta oħra, illi eh, isa tirigwarda l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea fuq ir-risorsi tal-Aġenziji fil-fatt il-Kommissjoni tagħmel evalwazzjoni differenti ta' dik li għamlu l-Aġenziji. Il-Kommissjoni Ewropea tagħmel evalwazzjoni tal-postijiet neċessari, però dan mhux ma jaqbilx ma uh, mal-personal tal-aġenziji. U għal daqstant mbagħad ikonna emendi tal-Parlament u jkun hemm mbagħad diskrepanzi kbar bejn il-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea. U din id-differenza hija ħaġa li nistgħu nevitawha. Billi nużaw proċedura ta' kunsens ikbar bejn l-Aġenziji u l-Kommissjoni meta jkunu jistgħu jiġu fissati ir risorsi illi jistgħu jiġu eh, motija. U fuq eh, dawn il-Parlament kellu rwol importanti ħafna. U għalina din hija priorità politika U issa meta niġu għal budget ta' din is-sena, eh, se jkollna l-istess trattament li kellna s-sena li għaddiet, però jidir li hija ħaġa assurda. Hija ħaġa assurda li għandu jkun hemm dawn id-differenzi bejn l-evalwazzjonijiet minn li ssib mill-Kummissjoni eh, Ewropea u dik li ssib mill-Aġenziji. U dan kollu nistgħu nirsolvuh billi nżommu dialogu. Naħseb. Grazzi għajti, President. Direttur tixtieq titkellem terġa' biex tikkommenta u tagħti risposti għal dan l-aħħar kumment li sar. Grazzi, President. Fuq il-kummenti. Pratikament huwa veru illi fl-aħħar mill-aħħar l-aġenziji m'għandhomx leħen dirett. U u skont ċerti linji ta' raġunament illi fuq il-karta jidru ċari, ma fir realtà mhuwiex propju hekk. Jien l-eżempju mill-aġenziji tal-aġenzija tiegħi. Għal bioċidi dan huwa xogħol li qabel kien isir mill-Kummissjoni. Pratikament il-Kummissjoni it-trasferiet ħidma minn għanda għal-Aġenzija minn ma titlob, minn arma tistaxi qabel, u bat wara tajt. E, Però ma tistawx ma nistawx intukom iktar il-postijiet ta' xogħol illi wednikom. U din hija anomalija inkredibbli hawnhekk. E, jekk e, iridu jinaqsu il- il-postijiet ta' xogħol iridu jaqtawhom fuq l-kommissjoni jekk iridu jitrasferuhom U bat jek jitolbu l-aġenziji li jamlu dak li qabel kienu jamlu qabel huma, irridu jizguraw li l-aġenziji jkollhom risorsi eh, suffiċenti. U jena naf li dan qed jiġri anki f'aġenziji oħrajn li dejjem ikollha ħidmiet ġodda eh, li huma ma talbux u l-aġenziji jsibu ruħhom frustrati fuq il-fatt li ma jkunux jistgħu dawn il-ħidmiet ġodda iwet u waqt li fl-istess ħin iċ-ċittadin jistenna minn għandhom Eh, servizz efficienti, estremament efficienti. U jena eh, xtaqt nuża da bħala eżempju. Jena minix zgur jekk l-Aġenziji Finanzjari li t-referina li jom aħna illi juba eh, qed kollom problemi gbar u għandhom hidmit diffiċli fi situazzjoni finanzjari attuali u minnajr risorsi finanzjari se jkun propju impossibli e li kontribwixxu dak, li suppost jagħmlu biex jgħinu l-Unjoni Ewropea toħroġ mill din il-konfużjoni u kriżi finanzjarja. Aħna u koll nittolbu li l komissjoni tiġi tiddefendi l-Aġenziji Eh, u dan namlu flimkien flimkien mal-parlament biex nikorreġu dak li huwa żbaljat u fejn hu possibbli biex nikorreġu dejjem iktar dak li għamlu ħażin fil-Kunsill. Grazzi. Grazzi direttur. Mela, emżon ta' grupp interistituzjonali biex insegu l-aġenziji u jena nirrepeti dak li għalet jutta illi għandu għanda rwol ċar u eh, meta tfakkarna li dan il-grupp ġi approvat bil-konferenza del presidenti eh, ftit ilu fuq eh, din il-konferenza ta' aġenzija ċentralizzata li għal il-filosofija tagħna hija eh, il-mod il-filosofija kif nixtiequ naħdmu. fl aġenzija speċjalment fuq il-deċiżjonijiet tal-budget. Alla sant e- e- e l-Europa hija wkoll kwistjoni ta' paċenzja kbira. Grazzi ħafna għajt il-President nala id-diskussjoni. Ringrazzja tlet diretturi ta' Trojka u diretturi l-oħrajn rappresentanti tal-aġenziji li huma prezenti hawnhekk. U issa nizgurakom eh, li aħna sanatukum l-appoċ attent tagħna. Kollegi, issa ah, nibqa naddu għal-ħidma tagħna fuq ir-rapporti er eh, fuq l-opinjoni u peress li Dominik l illum huwa ispirat, eh, allora niproponi li huwa jippreżentanna e rapporti għaw fuq il-Fond ta' Sikurtà Interna. Grazzi, grazzi President. Mela, fil-MFF futur, il Kommissjoni kummissjoni għamlet proposti legislativi biex tissemplifika il-finanzjamenti fuq l-affarijiet interni. U dawn il-finanzjamenti se jiġu maqsuma f'żewġ fondi. Wieħed azilu migrazzjoni li mhux se nitkellmu fuq ullu u liħor il-fond liħor sikurtà interna. Illi huwa mbagħad għandu strumenti tiegħu. Il-sorveljanza tal-frontieri esterni u mbagħad it-tieni punt li huwa is-suġġett tar-rapport tiegħu, ċoe l-kooperazzjoni tal-pulizija u il-ġrida kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-krizi. Mela, il-negozjati fuq l-MFF mill-2014-2020 nafu kif ma sejrin. Jiena il-Kumitat jafa situazzjoni. Regolament illi jista jiġi stabilit biss meta nħuftejn globali. U u iċ-ċifri nistgħu nitbhom biss f'parentesi u ma nafux kif se, se, se jkunu riżultati. U dina qed rigwarda anke l-aġenziji li għadna kif semmejna issa. Mela, għajn nitkellmu fuq dan l-istrument li għandu applikazzjoni vasta ħafna li jinkludi il koordinamentu skambju tal-bassi betta koordinazzjoni bejn eh, il-Polizija tal-Istati membri u l-autoritajiet tal-Polizija. L-autoritajiet tal tal-analizi, tal, analizi, ta' Eh, supervizjoni, eh, azzjoni ta' eh, sensibilizzazzjoni, il-personal u anki xiri tal-materjali. U nana inkludi anki possibilment il-parteċipazzjoni ta' xuhut mill-pajzi terzi skont il-kondizjonijiet. Il-font stabilit f'dan il-kas nerġa najt u għadi 1128 eh, biljun ta' euro. U dana eh, qed jiġi ġestit eh, ċentralizzat nofsu u nofs liħor jiġi ġestit mill-istati membri taħt il-kontroll tal-Kummissjoni. Ġifiri, hemm ġestjoni konġunta. U il-rapporteri jappoġġa din il-proposta għax minnaħa waħda qed tissemplifika u tirazzjonalizza s situazzjoni u minix se jikkommentessa fuq eh, il-flus li ġew autorizzati. Però jidir li li huwa biżejjed u ma jidirlix li hija ċifra irrazzjonali xieħut mill-emendi però jridu jiġu prezentati, specialment fuq il-kontroll eh, demo demokratiku tal-nefqa. Tal il komitat parlamentari issa jagħtiha ħafna importanza di il-ftuħ tal-programm għal parteċipanti kollha, l-trasparenza tal-flussi finanzjari illi u għadajem soġġetta għal kontroll finanzjari, l-evaluazzjoni eh, tal-proġetti u tal-valur mizju tanki dinja ħaġa importanti għalina u spiss dina ma tkunx prezenti fil-programm ta' sikurta. Kif ukoll anki il-viżibilità tal-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Hemm Eh, passaċ eh, parzjali għal ġestjoni konġunta u ħana rridu niverifikaw li kunem eh, ġestjoni tajba bejn eh, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għax nofsa hija Miħabba din id-differenza ta' nofsa hija għandha ġestjoni u nofs liħor għanda ġestjoni ieħor. U rridu nevitaw eh, u namlu b'mod li il-programm nazjonali anki ikunu skont il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea skont l-istrateġija interna. stant l-istrument mandux ikun rinazzjonalizzat lejn l-Istati membri għax eh, ikun dizastru għek namlu għek. U insisti, il-ġestjoni ċentrali għandha tkun ġestjoni valida. Iva, naf, dejjem hemm diskussjoni fuq għad il-kwistjoni. U matem l-azzjoni tal-Istati membri illi dina hija e, integranti. Umbat nistaw nitkellmu fuq il-finanzjamenti li ġaġu autorizzati. Skont il-kriteri eh, l-area, il-popolazzjoni, il kriteri l area il popolazzjoni il il gdp għadbaqanna il rata ta' kriminalità li anki din hija e, kriterju importanti u neċessarju għax hemm bżonn li jkollna tisħiħ proporzjonat tal-istrument f'dawn it-territorji. U mbagħad il-kamp ta' applikazzjoni li mu. Jiena ninsisti fuq il kooperazzjoni possibbli mal-Europol li l-lumija eh, qed tiġi diskussa, però hemm xi emendi illi huma out of the scope eh, u jista' jkollhom suċċess eh, fost il-teddidiet potenzjali eh, ħallejna eh, barra dawn l-ispeċi a riskju u jina lest nirrispondi għal mistoqsijiet kollha u għal daqstant jina lest inkompli nikopera mal-kollegi u mal-shadows. Dana huwa dak li għandi xnajt fuq l-opinjoni li ħatkun depozitata. Grazzi, Dominik. Hemm xi kummenti? Le? Dan ir-rapport eh, hija e, parti minn erba rapporti, pakketta erba rapporti fuq il-finanzjament tal-politika interna, azil u politika tal-frontieri. Il-kalendarju jibqa l-istess. Għal daqstant il-Kommissjoni, il-Komitat, eh, eh, il-Komitat interessatu għal Komitat Liber nibatu l-opinjoni tagħna. Wara dan l-iskambju ta' opinjonijiet illum hemm skadenza għal emendi li hija 19 ta' Lulju un mbagħad se nivvutaw il-parir tagħna is-6 ta' Settembru fil-laqa eh, li miss libe un umbat il-test sejġi adottat f'Novembru. U dan huwa skont ir-rieda li naslu f'pożizzjoni fi plenarja, fil-plenarja qabel tmim is-sena. Grazzi Dominik, umbat hemm it-tlet rapporti l-oħra. Illi huma ta' kompetenza ta' Monika li mhijiex preżenti, Allora, nistaw naddu għal punt numru 7 minn flok. Sujet ki nous est cher, l est l'action, le programme LIFE. Elga. Thank you, Chair. I can imagine that... Il-programm LIFE, il-kol ħerqana dwaru, u entuzjasti u kol. Jena, naf illi l-kola jenin u għalek sa niprofa namel affarijiet ftit aktar iffukati. Ir-riskju illi ġej minn degradazzjoni tal-ambjent u l-bidla tibdil tal-klima huma fost l-aktar sfidi l-akbar sfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea llum kif ilkoll nafu u kif dejjem intennu bir-reżoluzzjonijiet il-kbar tagħna fih dan il-plenarja. Manke hawnhekk fil-Kumitat li niġġieldu tibdil tal-klima u li nagħmlu l-Unjoni Ewropea aktar reżistenti għal riskju assoċjat għandu jkun wieħed mill-prioritajiet ewlenin tagħna fl-isforzi politiċi tagħna kif espress fl-Istrateġija Ewropa 2020 hemm ħtieġa urġenti ta' azzjoni politika aktar determinata għal daqstant nixtieq infakkarkom illi meta aħna ħadna l-vot dwar ir-rapport xur dwar l-għajnuniet tal-2011 aħna edna dwar l-importanza ta' strumenti finanzjarji separati għal qasam tal-ambjent u tal-klima. Il-proġetti LIFE kienu is-sinsla tal-isforzi ta' konservazzjoni tal-ambjent fl-Ewropa kellhom riżultati eċċellenti għal investimenti żgħar ħafna. Il-benefiċi ekoloġiċi, ekonomiċi jindirizzaw bosta għanijiet ta' din il-politika imma l-program life huwa biss 0.23 fil-mija tal-qafas finanzjarju multijanwali 2007-2013 għal daqstant huwa ammont ta' flus ta' sew zaħir ta' sew limitat u dak li qed niproponi issa huwa li nżidu is-sem fil-budget għal 0.5 fil-mija Naf illi f'dan is-settur hemm NGOs illi jridu imorru anke lilin minn dan l-ammont, imma jiena naħseb illi jekk aħna ikonna l-impenn politiku biex bejn wieħed uħor nirdupjaw il-perċentwal tal-programm life jiena naħseb illi bil-problemi kollha li għandna fil-rigward tal-budget diġà dan ikun ambizzjuż minnu nnifsu. huwa importanti wkoll raġunament politiku li naraw li program live ta' valur għal flusna postijiet ta' xogħol siguri u għennew ukoll biex jistabilixxu proġetti innovattivi fl-Unjoni Ewropea. Jiena semmejt xi punti biss dan u għadwar il-ħasna tal-karbonju fin-netwerks Natura 2000 f'dan il-perjodu kien hemm 9.6 biljun tonellati ta' karbonju Per eżempju, min iżur il-siti ta' natura zdiedu minn 1.9 biljun għal 2.9 biljun kuljum. U l-infiq waslu għal impatti diretti u indiretti li huma stimati li huma bejn 50 sa 85 biljun. Għal daqstant aspetti ambientali imma dan huwa wkoll bħal investiment u qed joħloq il-flus ukoll tiġġenera l-flus. Naħseb li dinja taħlita importanti u tajba. Imbagħad għandna xi eżempji tajbin ħafna fi stati membri differenti. Il-benefiċċji tal-ekosistema mir-restawr tan-natura wara summit ta' Rio Plus 20 jiena naħseb li importanti li dan insemmuh kien noħol inta postijiet tax-xogħol ukoll permezz ta' ekosistemi Għal-astant hemm effetti soċjali tajbin ukoll ma nsemmi jom kollha imma nixtieq infakkarkom li din hija taħlita tajba ta' approċċ ekoloġiku u benefiċi ekonomiċi u soċjali. Irridu nippruvaw nżidu il-perċentwal tal-budget għal 0.5% kif diġettilkom. bat naħseb li huwa importanti illi waħda mill-emendi tiegħi illi ammont mhux inqas minn 0.37% tal-envelop finanzjarju kollu kemmu għandu iġi għandhom jiġu allokati għal sottoprogramm għall-ambjent, il-sottoprogramm liħor huwa dak għall-azzjoni klimatika u dan għandu jkun 0.125%. Il-numru dejjem jiżdied tal-proġetti mod partikolari l-introduzzjoni ta' proġetti integrati, jiġifieri proposta ġdida li naqduhom ma' setturi oħra tal-programmi u ta' budget dan m'għandux jieħu post il-proġetti attwali li rnexxew għaliex jekk aħna irridu li konna taħlita tal-proġetti l-antiki u dawn il-ġoddajna minnix kontra dan imma rridu niżguraw illi ikonna dan l-approċ, dan l-approċ għanti kelli jibqa' hemmhekk. Dwar il-kofinanzjament. Ir-rata massima ta' kofinanzjament għal proġetti m'għandix taqbes 50% bħala regola ġenerali iżda għalija l raġunijiet politiċi minħabba l-kriżi huwa importanti illi naraw li hemm li jista' jkun li ċertu stati membri li għandhom diffikultajiet budgetari jistaw ikunu eligibli għal kofinanzjament, rata ta' kofinanzjament għolja sa' 75%. Dan huwa marbut ma' dak li aħna nistaw namlu malajr malajr biex nejnu li reġuni u stati membri li għaddejjin minn ċertu problemi. Għalhekk neħtieġu ċertu flessibilità hawnhekk għandna prinċipji ċari u tondi dwar ir-rata ta' kofinanzjament ta' 50% imma jena naħseb li fċertu każijiet għandna nagħmlu xi ħaġa iktar. Ma kien hemm proposta mill-Kummissjoni dwar kif għanna nindirizzaw il-VAT hawnhekk naħseb li għandna bżonn ta' sistema. Flessibbli wkoll il-VAT m'għandix tkun eleġibbli għal remunerazzjonijiet imma jekk ikun hemm ftiġijiet speċjali għandu jkun hemm il-possibilità li nindirizzaw l-affarijiet skont il ftiġijiet Ser neqaf hawnhekk Nittama li ser taħdmu fuq il-proposti tiegħi u jiena interessata ħafna u nittamaw illi b'dan il-programm live aħna niksbu aktar għaliex kien xieda ta' xieda ta' programm tajjeb fl-Unjoni Ewropea illi kellu bosta suċċessi għal daqstant għandu jitkompla, grazzi. Grazzi onorevoli rapporter. Juta. Grazzi. Jiena fil-qosor xtaqt nitkellem. U nappoġġa dak li ntqal il-programm Life. Huwa forsi l-aktar programm li rnexxa fl-Unjoni Ewropea għalija l-program LIFE kiseb riżultati tajbin brata ta' sew maġla. Jina nappoġġa dak li intqal mill-kellima ta' qabli U jina dan għattu kol fil-grupp ta' hidma tijaj il-bira u sena ġon tenni hawnek fiħdan il-komitat. Jina favur. Jina il-shadow fiħdan il-komitat ambjent ta' soċjalisti. U fil rigward tal-emendi kolla li faslet Helga unek jina nista napoġum kju kelli nfassal l-lista tal-vot jien kont eh, żgur impoġġi is-sinjal ta' plus fejn l-emendi kollha ta' Helga. Anke fejn dan il-0.5%. Ovvjament għanna pressjoni minant l-ambientalisti edin jgħidunna li mhux biżejjed dan il-0.5% l-inqas punt wieħed fil-mija ieħor Anke il-Bundestag Federali, il-Parlament Ġermanis, kien favur li jkun hemm 0.7% tal-budget tal-Unjoni Ewropea għal programm Life. Iżda, fil-Parlament Ġermanis kif jiġri fil-Kunsill ukoll eh, in-naħa tal-lemin ma tkunx taf x'qed tagħmel in-naħa tax-xelluk. Jiena naħseb li 0.5% hija realistika, mhix qed titlob wis. Turi attitudni fejn il-koll qegħdin iżommu saqajna mal-art u l-koll nixtiequ nagħmlu progress. Għal darboħra nixtieq ngħid illi proġetti ġodda jfissru flejjes ġodda għal daqstant neħtieġu din iż-żieda. F'li modi aħna kenna proġetti ambientali bħal dawk tal-biodiversità li kienu finanzjati minn life u issa ser ikonna proġetti ġodda proġetti ta' tibdil fil-klima u dawn jeħtieġu aktar finanzi. Apparti minn hekk għandna dawn il-proġetti l-integrati, proġetti ġodda, kull tipi ta' proġetti u hemmhekk Life qed tiffinanzja biss parti minn dawn il-proġetti. U l-akbar parti tal-finanzi ġejja minn band oħra u din tagħmel sens. Forsi neħtieġu xi ftit aktar laqat biex nikkonvinċu lil kollegi illi dan huwa approċċ illi jagħmel sens jekk aħna irdu niksbu ħafna mela allura irridu nwessaw il-bażi tagħna u għal daqstant il-proġetti integrati huma idea tajba. Dak li qalet Helga dwar il-vat u l-kofinanzjament fost l-oħrajn jiena dawna l-affarijiet napoġġhom. U hawnhekk fir-regolament baġetarju dak li qed tipproponi Helga Jiġifieri il-rimbors tal-vat fejn l-NGOs ma jkunux jistaw jiksbu rimbors mill-autoritajiet budgetarji nazzjonali. L-autoritajiet lokali u reġuni huma ma jħassux vat u għalhekk ma jirċivu ma jirċivux vat lura. Jiena naħseb illi dan irdu narawh Kuntest bil-flus, u ftit flus li għanna għal-life nistaw niksbu ħafna iżda meta mqabbel mal-budgets nazzjonali dan huwa ammont ta' sewġ kejken. Għalhekk irdu nużaw il-flus kollha li għandna disponibbli hawnhekk nagħmluhom disponibbli l reġuni Imbagħad Inġelu l-autoritajiet reġjonali fost l-oħrajn biex jgħinu wkoll u dan japplika għal vat ta' 20% jiena naqbel ma dak li qalet Helga u nħeġġitkom il-kol biex tappoġġaw l-approċċ tagħha. Grazzi jgħid il-President Salvador. Grazzi President. Jiena mandi l-ebda oġġezzjoni x'inressaq E kif tajdaqqatajn lejn il-rapport ta' Helga. Għanna emenda ħamsa u emenda sitta hawnhekk biex norbot ma dak li kontu għettejdu qabli. Emenda ħamsa u sitta mir rapport ta' Helga Trappel fejn qegħdin nitkellmu dwar ċertu perċentwali mill-budget Ewropew. Aħna fil-Komitat Sure ħsibna illi forsi dan mhux l-aħjar waqt, l-aħjar mument biex dan nagħmluh. Fil-proċedura budgetarja il-ġdida l-2014-2020. Aħna edna illi forsi ma nix noqogħdu nitkellmu dwar perċentwali speċifiċi fid-dawl tal-perċentwal tal-budget tal-Unjoni Ewropea li għandu jirċivi il-programm live. Għal daqstant hemm xi kontradizzjoni possibbli hawnhekk fost dawn il-perċentwali li qed jiġu suġġeriti. Jekk naraw ir-rakkomandazzjonijiet li aħna ħriġna bihom għal rapport sure. Iżda, Apparti minn hekk jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni għal dan ir-rapport. Tajjeb u jgħid il-President. Helga. Grazzi lill kollegi għal kontribuzzjonijiet tagħhom, grazzi lil Juta tal-li appoġġat l-approċ tiegħi u l-emendi tiegħi Em, argument politiku wieħed dwar jekk għandix ngħidu x'inhu l-perċentwal. Jiena naf illi kellna dibattitu kbir dwar dan u għalhekk jiena deċidejt illi ma nażlux ċifra konkreta għaliex jien qed li m'għandniex nagħmluha bħalissa imma minn punt di vista politika ngħidu l-affarijiet ċari x'iridu niksbu bil-programm Life u għaliex iridu nkunu aktar ambizzjużi hemmhekk. Dan fid dal ta' dikjarazzjonijiet kollha tagħna dwar dak li rridu nagħmlu bl-isfidi ta' tibdil fil-klima, l-protezzjoni tal-ambjent, il-biodiversità, għalhekk jiena ddeċidejt illi nagħmel l-affarijiet hekk naħseb li l-affarijiet huma xirqa hekk huma f'konformità mar regoli, ma' deċiżjonijiet tagħna. Iżda, ovvjament, irdu naraw kif ser jitvolġu l-affarijiet jiena konvinta li nistgħu nimxu hekk, għamilnija f'setturi oħra, il-programm tal-imatul il-ħajja kienet proponitu Sidonja dan, dan mhux qed jeqret il-qafas tagħna, imma huwa impenn politiku ċaru tont dwar dak li aħna nixtiequ naraw li jiġri grazzi. Tajja wis. Grazzi Helga. Għanna qbil mifruxa hawnhekk fih dan il-kumitat dwar dan il-programm u jiena tassew sodisfat li qed nara dan. Matul l-ewwel mandat tiegħi jiena kont rapporter għal kumitat tal-budget u jiena niftakru jimbed dan il-programm niftakru l-abbrevjazzjoni tiegħu jekk instrument finanzjarju għall-ambjent. Jiena dak iż-żmien kont oġġezzjonajt li dan isir fond strutturali. Ma nafx ħalga kif ser tiksbu dan, il-fondi strutturali, l-oħra l-fond soċjali, u dan il-fond tal-iżvilupp sostenibli. Infatti, aħna l-koll irridu zieda fir rizorsi għal dan il-programm. Dan ser namlu fl-opinjoni ta' Helga kif għal Salvador. Dan jista' joħloq ċertu problemi fi prinċipju, bħala prinċipju. Fir rigward ta' rakkomandazzjonijiet preċedenti illi ħareġ dan il-kumitat wara il-ħidma mal-grupp ta' kuntat, irdu naraw kif ser jaħdem dan fir rigward tal-MFF ukoll jekk aħna se nieħdu deċiżjoni issa, il-kalendarju. Iskadenza tressiq tal-emendi, għada, ma tantx ħin, Tanċ għandkom ħin disponibli għajt il-President. Huwa rapport antik. U għalek tistaw tibqaw imqajmin bil-lejl. Taħsbu dwar l-emendi li ser tresqu l-adozzjoni fis-6 ta' settembru u l-vot fil-Komitat fis-17 ta' settembru biex bekk il-Komitat tal-Ambjent ikun jista' jinnegozja mal-Kunsill. Daqstan dak kien il-kalendarju. Grazzi Helga.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 l-istrumenti finanzjari innovativi fil-kuntest tal-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. Ejderek Jozbuk, grazzi President, Iva. Aħna konna eh, provajna nitrattaw dan il-punt aktar kmini, imma aħna nitkellmu dwar dan l-istrumenti kull ħamis wara nofsinhar meta jkollna laqa. Hekk donnu. Il-jieda li huwa l każ Kif qed inti dan huwa dwar l-istrumenti finanzjari innovattivi u l-proposta tal-Kummissjoni għal-2014-2020. Fid-diskussjonijiet inizjali tagħna aħna qbilna illi dan kien ser ikun rapport ġenerali ma nistgħux nitlu fid-dettall ta' kull strument finanzjarju innovattiv dan mhuwiex lan ta' dan ir-rapport. Id-dettalji huma fidejn il-kumitati ewlenin individwali li għandhom interess fi strument finanzjarji, strumenti finanzjarji tagħhom. Jiena f'dan ir-rapport ippruvajt nispjega x'inhuma l-istrumenti finanzjarji u l-ewwel qabel kollox għaliex jintużaw u fejn jintużaw. Lan ta' dawn l-istrumenti finanzjarji huwa li jispruna il-volum ta' investimenti fl-ekonomija l-ewwel qabel kollox. Dawn l-istrumenti finanzjarji għandhom effett ta' xprun fuq l-investimenti biex bekk inkunu nistgħu nifinanzjaw proġetti strateġiċi għall iżvilupp tal-Unjoni Ewropea illi kieku ma stajniex nifinanzjawhom dawn l-istrumenti finanzjarji huma fasla illi jaħdmu meta jkun hemm inqas mill-livell livell inqas minn dak li hu mixtieq livell ta' investiment inqas. Hawnhekk qegħdin naħdmu fil- qasam tal-investiment, ta' riskju, self, kollaterali hawnhekk u metodi ta' kif ikun hemm sim tar riskju ma' entitajiet finanzjarji oħra. Jiena xtaqt nispjega ċertu affarijiet biex tkunu tistgħu tifmu l-affarijiet l-ewwel nett. Ir-riskju ta' l-użu ta' strumenti finanzjarji fil-budget kif nistgħu ngħidu illi r-riskju huwa limitat ħafna. Għaliex meta ma jkunx hemm intenzjoni hawnhekk mhux intenzjoni li nitilfu l-flejes li qed jiġu użati mill-linji tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn dawn l-istrumenti finanzjarji ma jistawx jiġu użati biex jieħdu post is-sussidji u lanqas bħala skuża jew bħala strateġija biex jitnaqqas il-budget. Fit-tieni u tielet parti ta' rapport jiena ippruvajt nisħaq dwar il-proposti tal-Kummissjoni u provajt nagħmel xi suġġerimenti u xi rikjesti lill-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni qabdet id-direzzjoni it-tajba tqis ċertu deċiżjonijiet li diġa ttieħdu bħal pereżempju razzjonalizzazzjoni tal-istrumenti finanzjarji li qed diġa qegħdin jintużaw biex bekk inkun nistgħu nifukaw il-mod ta' kif daw jiġu użati. Nitkellmu wkoll dwar kif jinħolqu l-pjattaformi tal-kapitalu tad-dejn biex bekk inkun nistgħu nissimplifikaw l-affarijiet u dawn l-istrumenti finanzjarji jsiru aktar konsistenti. Idea oħra tal-Kummissjoni tgħid biex tissuġġerixxi li jkun possibbli li naqdu il-dejn u s-sussidji, is-self u s-sussidji xi ħaġa li nitolbu għaliha taħt il-politika ta' koezjoni l-ammont involutu huwa ta' 1.6 biljun euro sal-2020. Dan huwa l-ammont li huwa meħtieġ biex niffinanzjaw il-proġetti Ewropej. Dan ifisser li dawn l-istrumenti finanzjarji sejrin ikunu assolutament neċessarji, essenzjali, jekk aħna rridu nimmobilizzaw il-kapital meħtieġ. Aħna fir-rapport ippruvajna ngħidu xinfissru bi pjan tajjeb, ġifiri du pjan trasparenti, ċar, legali, irridu idejat ċari dwar dak li rridu, għan emżon ta' rapportar ċar, biex bekk inkunu nafu kif edin jaħdmu dawn l-istrumenti finanzjarja parti minn hekk. Irridu illi nkunu nistgħu narġgħu nużaw il-flussi kapitali il flussi tal-kapital, skużawni, u dan jista' jaqa' taħt regolament finanzjarju illi ġie adottat mill-Kunsill. Aħna rridu nkunu nafu wkoll jekk hux tajjeb li nintervjenu, jekk hemm bżonn li nintervjenu biex jaħdmu dawn l-istrumenti finanzjarji. Aħna wkoll f'dan ir-rapport qegħdin nitolbu lill-Kummissjoni ftejdilna kif qed jaħdmu dawn l-istrumenti finanzjarji jekk hemm bżonn ta' xi aġġustament ta' xi bidliet qegħdin nitolbuha biex ittina rapport annwali dwar kull tip ta' fond, kull tip ta' strument finanzjarju u kif qed jaħdmu fl-istati membri individwali biex bekk ikon aktar tarif dwarhom. Aħna rridu wkoll strument ta' flessibilità din hija terminoloġija li spiss nużawha fil-budgets u din tapplika wkoll għal dawn l-istrumenti finanzjarji għal perjodu 2014-2020. Dan ser ikun perjodu illi għal istadna ma nafux kif se tkun is-sitwazzjoni ta' swieq. Nafu li swieq jaħdmu b'mod differenti minn posta l-ieħor, fi bnadi jaħdmu tajjeb, fi bnadi oħra ma jaħdmux daqshekk tajjeb, minħabba l-mod ta' kif qegħdin jinbidlu is-swieq Għalek iridu informazzjoni annwali biex inkunu nistaw naraw kemm hemm bżonn ta' flus li jiġu allokati għal dawn l-istrumenti finanzjarji. Jiena naħseb li din il-proposta l-Kommissjoni ser tippermettilna biex aħna namlu pass il qoddim fil-mod ta' kif nużawhom dawn l-istrumenti finanzjarji biex dawn ikollhom effett pożittiv fuq l-ekonomija Ewropea. L-impatt ġenerali ser ikun limitat imma dawn l-istrumenti finanzjarji ser ikunu tasiwi f'investiment fuq perjodu qasiru medju. Hemm ħafna tfaddil privat illi qed tifittex bnadi biex jiġi investit u l-persuni qegħdin iffittxu għall investimenti affidabbli, żguri u bekk aħna rridu nippruvaw nattiraw dawn il-flejjes li huma disponibbli għall-investiment nattiraw dan il-kapital biex jiffinanzja il-proġetti tagħna minn issa sal-2020. Hawnhekk il-proposta tal-Kummissjoni hija pass il qudiem u qed tipprova tara li dan jitwettaq. Dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa illi naqbdu dawn l-investimenti privati u permess tagħhom l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiffinanzja proġetti strateġiċi sas-sena 2020. Aħna dejjem nitolbu għal naqri iktar imma dan huwa pass il qudiem biex aħna nattiraw dawn il-fondi għall istrumenti finanzjari innovattivi. Dik kienet il-prezentazzjoni tiegħi ninsab ħerqana illi naħdem aktar dwarhom dawn l-istrumenti flimkien magħkom. Dominik Rike. Grazzi, President Pala Shadow jiena trattajt mill-qrib dan ir-rapport u dak li nagħmlu s-soltu huwa li nifirħu l rapporter għal ħidma illi saret. Imma f'dan il-każ dan it-tifħir huwa ġustifikat għaliex jidher illi eh, tidher id-dinja xi ħaġa maħsuba sew fit-tul u dan huwa xogħol ta' kwalità għolja. Huwa ta' pjaċir illi naqra dan it-test meta nara u nara fil-mod ta' kif inu miktub. Kemm hu miktub mod tajjeb. Aħna xorta ser natu xi kontributi fi rigward tat-test għaliex hemm xi elementi jew tnejn li aħna għandna l-qalbna u aħna nħossu illi għandna nisħu dwarhom l-ewwel net il-valur miżjut Ewropew. aħna rridu nejdu x'inhuma s-sitwazzjonijiet differenti ta' investiment u rridu nenfasizzaw illi dawn huma soġġetti għal regolamenti finanzjarji b'mod partikolari. Kapitlu 8 irdu nibqgħu nfakruhom lin-nies għaliex aħna qegħdin naraw illi kull darba li jkollna strument finanzjarju il-Kunsill idaħħal għannes u jżid dak li jritu, ġifiri jżid affarijiet li jritu u li jidirlu u għawnek irridu inkunu ċari ħafna, irridu nitkelmu dwar ir-responsabilità tal-Unjoni Ewropea u l-profil tal-Unjoni Ewropea. Għaliex aktar ma jkun komplikat il-prodott, aktar tep l-Unjoni Ewropea. Aktar tisparixxi wara intermedji fost l-oħrajn. U għalhekk irridu niżguraw illi ma nitilfux il-viżibilità tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest ta' strument finanzjarji hawnhekk. Kif diġà ntqal, diġant ntqal sew, probabbilment hemm eluf jew saħansitra biljuni fis-swieq finanzjarji li fost fondi ta' pensjonijiet, fost l-oħrajn u fondi differenti oħra li qegħdin ifittxu xaġa stabbli. L-Unjoni Ewropea tista' tifforma parti mill-garanzija hawnhekk. Jekk ikonna il-fondi sovrani, dan jista' jkun punt ċentrali bejn il-suq privat u l-appoċ li għedin nistennew aħna biex dan kollu jkun jista' jorbot ma l-ideja tagħna. Hemm xi ħaġa oħra. U jiena din ressaq ta' famla ta' emenda. Jekk aħna fis-suq impoġġu prodotti finanzjarji fil-kontest ta' strumenti finanzjarji l-ġodda u dawn ikunu attrajenti u jkun hemm ċertu ammont ta' fluidità ta' sigurtà fl-użu tagħhom. Dawn imbagħad jistgħu isu jisiru pjuttost komplikati u jiġu użati f'kundizzjonijiet li aħna ma rriduhomx. Din hija xi ħaġa possibbli b'mod partikolari jekk l-istrument jirnexxi mod partikolari għal xi wħud minnhom. Jiena naħseb li aħna rridu niżguraw illi s-swieq ma jistawx jamlu aktar komplikati dawn l-istrumenti. Il-persuni ma tantx huma fiduċjużi Illi dawn l-istrumenti finanzjarji serin jirnexxu, imma jekk jirnexxu jista' jkun hemm xi problemi. Meta dawn l-istrumenti jaqbdu. Ir-rapporter għalet qalet illi l-impen tal-Unjoni Ewropea mill-punt di vista budgetarju huwa limitat għall-ammont illi allokat l-awtoritajiet budgetarja. Maħna nistaw nalokaw affarijiet oħra hawnhekk. Jiena nixtieq ngħid illi fid-dawl ta' kif trattaw l-istrumenti finanzjari f'dawn l-aħħar snin, swieq kif trattaw l-istrumenti finanzjari, rridu niżguraw illi l-affarijiet jimxu xifti taħjar. aħjar. Grazzi. Il-President. Di kwistjoni hija waħda essenzjali għandna nħarsu l istrumenti biex inkunu nistgħu niffaċċaw sitwazzjoni tant kurjuża. U tant stramba għandna sitwazzjoni fejn m'hemmx flus ta' flus li huma huwa disponibbli. Għandek il-fondi sovrani, is-surpluses minn bilanċ tal-lasijiet, u għandek il-pajzi l-oħra u kol bħal eh, Emirati li għandhom ħafna flus, eh, ħafna zejt, un-bat għandek l-ammonti finanzjarji. Jiena kontet, eh, kontet fuq ikla fej konet naħlu maġan Claude Trixe fej għalli li um, snin kien hemm ammont ta' flus illi għaddi minn fuq rasna isom isom sħab. Isom ħafna sħab u u jistaw f'kwalunkwe stadju jiddeċidu jinvestu f'ċertu f'ċertu post u dan ġib multiplikat b-35 bej wieħed u ieħor f'għaxar snin hemm spekulazzjoni u kollu spekulazzjoni u iżje spekulazzjoni dan komplikat ħafna hemm massa ta' flus li qiegħda hemm lesta biex tiġi investita eh, f'ħaġa eh, f'kwalunkwe punt ta' żmien u dana jista' jiġi finanzjat basta hemm huwa sigur u hemm profit sgur. U mbagħad għandek trasformazzjoni. Hekk jagħmlu l-banek titrasformi. Jitrasformaw il-flus eh, fuq meda ta' żmien qasir il-konti kurrenti hawnhekk għal żmien fuq meta ta' żmien fil-medju fil mbagħad kien hemm kriżi finanzjarja u dan affisser illi l-banek eh, ma kellhomx il-kapaċità biex ikomplu b'din it-trasformazzjoni għax kien hemm investimenti ħżiena li kienu saru. Bat għandek Basel 2 fejn għandek il-direttivi dwar il-risorsi eh, propri, dan għafisser li għandek bżon ta' ta', ta mont ola mill-li kollok biex taħdem bieħ. Mela xieġri, mela għandek dawn l-istrumenti finanzjari li jett eh, niddiskutu għom bħalissa hemm strumenti vari oħrajn u huwa possibbli kif intqal minn dawn il ktrixe illi biex biex tilħaq massa kritika biex ikollok prezzijiet eh, bl-ingrossa u biex ikollok eh, swieq iżjed likwidi fiżjed likwiditajiet u bekk jista' jkollok portafolji ta' ħafna portafolji ta' ħafna strutturi ta' prodotti jekk tagħmel jekk eh, tagħmel affarijiet bħal dawn, però m'għandek biżejjed m'għandek biżejjed regoli, dan wassal għal diżastru xi tliet snin ilu, għandna noqogħdu attenti. Għandna bżonn l-innovazzjoni, iżda nagħmlu eh, da kollu mod eh, kaut. Grazzi ħafna l-uffiċjal, grazzi lill kellima l-iskeda għal dan ir rapport huwa 19 ta' l-iskadenza hija eh, għall-emenda s-6 ta' settembru. Tal-punt 19 se jkun ħafna votazzjonijiet li se jsir fis-6 ta' settembru. Mela, il-punt numru 8 dwar is-sajt suġġett kompletament differenti, tajjeb li tagħmel ħafna affarijiet differenti l-aħħar uh, wara nofsinhar qabel il-vakanzi il-kullanza il-kollega uh, tagħna diġà mar jistat ħdej uh, fuq il-kosta ta' Korsika. Iżda Isabel daw. U għalhekk il-baħar ta' fuq kontra l-Korsika Jina edha unek biex niprezenta l-ftejim li laħa u il-komitat il-negozja dan il-protokoll il-ġdid ma' Danimarka u mal groenlandja U dan huwa validu għal tliet snin. Uh, eh, 17 miljon 842 eh, miljon kull sena eh, u 15 miljon kull sena l-aċċess għal għal libħra territorjali tal-Groenlandja u hemm il-143 miljun miżjuda li jridu jitħallsu mill-Unjoni Ewropea biex jappoġġaw il-politika dwar is-sajt. Hemm ukoll f'temi differenti biex niżguraw li s-sajt f'dawn l-ibħra jkunu sostenibbli permezz tal-twaqqif tal-sajt li jisal jiġu adattati fejn meħtieġa biex biex um, biex niġġestjonaw il-bycatches u it-twaqif ta' formalitajiet li rridu jitwet u mill-missajjeda eh, tal-missajjeda tal-Unjoni Ewropea u dawk huma ftit mill-affarijiet li miftema aħna napoġġaw il-fatt li l-rapport se jinbat mill-Korsika fil-jiem li ġejjin Mela, jina tara minnet jitħaq għawnek fuq il-lemin għaj, issa parti minnek. Għaw xie kommenti oħra? Le, grazzi. Mela, għal dan il-rapport. Il-pjanu għalli il-rapport se dibata traduzzjoni fil-20 tal-ulju. Mannix skadenza għall-emendi. Irridu niddeċidu dwar dan u l-votazzjoni għandha ssir. Fis-sitta il-Komitat tal-Budget biex bekk ikun lesti għal eh, Komitat tal-Sajt li se jivvotaw f'Ottubru. Aħna se jkollna um, ehm, Grazzi ħafna eh, prosit tal-prezentazzjoni. din hija proċedura fejn għanna ngħidu iva jew le m'hemmx skadenza. Din hija proċedura mela se nivvotaw iva il-darba li jmiss. Din hija demokratika u xek fil-mija. Eh, l-Onorevoli Monika Armaja għanda tlet rapporti illi jaqblu mal rapporta Skrikes. Jina nissuġġerixi li titratta tlieta flimkien. Grazzi ħafna l-kulħadd. Grazzi tal-li tajtni din l-opportunità biex, biex nintroduċi dawn it-tliet rapporti flimkien. Dawna kollha huma marbutin il-fondi ta' sigurtà, il-migrazzjoni, il-disposizjoniet in ġenerali frigward tal-azilu, migrazzjoni u il-fond ta' sigurtà interna. Eh, forsi nisanatikom l-sfond tal-afas legali kena erba, frontiera, il-frontiera, l-integrazzjoni, rifugjati u ritorni, eh, rifoljament, rifulma kien hemm regoli amministrativi differenti skont dawn il-programmi u l-fondi u l-proposta għal għal affas eh, finanzjarja eh, ġenerali tipproponi li hemm żewġ ofsa ġenerali u se jkun hemm l-istess regoli amministrattivi għal dawn il-fondi. Dan huwa pass tajjeb f'direzzjoni tajba sa fejn sanara dana jaqbel ma dak li jixtieq il-Parlament asma fuq il-livell amministrattiv u f'dan kontest se jkun hemm dialogu għall-politika mal istati membri biex ikun possibli li niddeċidu flimkien se jkunu l-punti ewlenin tal-finanzjament se jkonna livell eh, amministrazzjoni fuq livellu medju għal networks differenti u l-izvilup tal-sistemi ġodda tal-IT eh, illi nirreferu għalihom bħala smart borders. Barra minnek, programmi multianwali li ġew suġġeriti għal ħafna programmi, per eżempju Isaac, um, eh, kena programmi ta' sena, per eżempju dawna koll dejjem waslu għal numru ta' diffikultajiet u mhumiex popolari fil-fatt. Ammonti bażiċi skont il-font għandu jkun 75% finanzjament, 90% l-istrateġika u 100% fl-emerġenzi. Aħna maħniċ qed diskutu fil-fatt il-finanzjament b'dan l-istadju iżda jiena rajt eh, il-figuri u il-ċifri u jiena ninsab sorpriża illi xiftit mill-punti u l-enim u miex finanzjati sew bizzejiet jiena imħazba dwar kif se naħsbu fuq dan, palissa ah, għet naħseb dwar il-ċentru dwar ċiber kriminalità, per eżempju, kif nistaw nwaqfuħ meta eh, l-Europa għet ikolla tkompli għaddeja binqas 10%. Jina ma nafx kif se jagħmlu dawn eh, fl-istrutturi tagħhom. U hemm ukoll dubji fil-gwar tal-budgets l-oħra. Il-proposta dwar il-qafas finanzjarja għada għadha lura fil-gwar tal-budget tal-2013 illi diġa kienet baxa ħafna dan se wasala għal ħafna diskussjonijiet għax fil-qafas tal-azil l-immigrazzjoni u il-sigurezza tal-frontiera hemm ħafna dubji, hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom bla risposti, hemm aspettattivi li wieħed jistenna li jitlaħqu u anki fil tal-ġestjoni fuq il-livell medju, il-Parlament kellu suċċess speċjalment fl-istruttura tal-tlet fondi taħt il-regoli komuni amministrattivi. Nasab li l-Komissjoni tkun ġeneruża fil-gwar tal-atti delegati u koll għanna ħars lejn dan il-punt. Xikultant nitilfu l-punt nitilfu eh, x'qed jiġri minħabba l-atti delegati għandna noqogħdu attenti ħafna illi dawn l-atti delegati jkunu limitati għal dak li diġà hemm fl-implementazzjoni. mandux imur li len uh, u mandux ikopri deċiżjonijiet politiċi. Deċiżjonijiet politiċi għandhom jittieħdu flimkien mal-Parlament fil-kuntest tal-kodeċiżjoni. U ovvjament trasparenza tal-infeq dana għandu jiġi żgurat u għandu jkunem valur miżjut Ewropew. L-emendi tiegħi jiffokaw fuq il-fatt illi dawk l-istati membri illi għandhom amministrazzjoni dajfa għandhom jina ta' għajnuna mill-Kommissjoni. Dana ma jfissirx li dawk l-istati membri mandox responsabilta. Eh, Maħna se naħsu mkien jekk noqogħdu lura u naraw dawn l-istati membri li qed jagħmlu qed jafġu bekk għanna nitħlu u najnu fejn hemm bżonn u bekk għanna jkonna l-kontrolli fil-post. Ma naħsibx li għanna konna 100% finanzjament mill-Unjoni Ewropea dan ifisser li l-istaff nazzjonali se jiġi f'salt se jiġi mħallas kollu mill-Unjoni Ewropea u dik kienet ma kienx l-intenzjoni meta diskutejna l-finanzjament. Jekk se jkollok dialogu politiku għall-aġenziji kwistjoni dawn għandhom ikunu involuti fid-dialogu biex ikollhom l-opportunità biex biex jesprimu ruħum fil tal-aġenziji tagħhom. Il-Kummissjoni mhix l-unika vuċi fil-dibattitu fil politiku, l-aġenzija għandhom ikunu involuti fil-diskussjonijiet fil li jisiru. Il-test huwa jaqbel mal-affas finanzjarju uh, rivedut u jitejjeb il-kontrolli fil-kuntest tal-amministrazzjoni komuni u anki tal-livell medju. Nasab li għanna bżon ta' prefinanzjament annwali biex nizguraw il-kontinuità ta' finanzjament kena diffikultajiet b'dan fil-passat għanna 3.52 biljon, għanna 31% Smart Borders u għanna perċentwal kolla għal-Litwanja u mbagħad il-bqija tibqa' għall-għajnuna ta' emerġenza fl-emerġenzi. Dan huwa skont id-dispożizzjonijiet li kellhom kellna fil-programm għall-frontiera u għall vizas Jiena qed nifoka partikolarment fuq il-valur miżjud Ewropew. U bekk iffokajt fuq id-dialogu ma' pajjiżi terzi fil-kuntest tal-dialogu eh, politiku u l-istati membri għandhom jiffukaw fuq dawn il-kwistjoni ukoll m'għandniex ikonna l-irdupjar u l-istati membri għamlu l-istess proġetti bħall-Unjoni Ewropea fil-gwar tal-fond ta' migrazzjoni 3.1 e-, miljun 20% e, fil-mija għall-amministrazzjoni konċernata u 80% għall-livell nazzjonali hemm tħassib dwar il-komplementarità u il-klarezza. E, -kla kif deċidejna fil-mal-koordinaturi u għawnek f'din il-kamra għanna nħarsu lejn l-atti delegati għaxem ħafna minnom mela dika kien il-bejwet u iħor kienet idea ġenerali ta' kollu. Ta' dan rapport, dan rapport jimmenx kommenti għaxbok, grazzi l-rapporter. Eh, Max kommenti mela qabel ma nikonkludu fuq l-istrumenti finanzjari jiena kelli najda qabel Għax qed nara li l-kollegi jirrabjaw, le qed jisparixxu fil-fatt. Jiena qed ngħidilkom dwar li klit li kelli il-biraħ kelli jikla mal komissarju Koni Hilgo illi għandu l-ambjent il-politika dwar l-ambjent u r-rabta bejn l-enerġija u l-ambjent. Jiena sebt li fimt mill-mod kif kienet qed tippreżenta l-applikazzjoni tal ets minn jannar li ġej, ġifiri sistema tal-kommerċ, tal ġifiri l- l-kantijiet ġifiri tal-autorizzazzjonijiet. ETS ja, taħtem b'missjonijiet eh, b'xejn, un bat taħtem fil mill tħallas fissu mill-2005, mill-ewel ta' jannar tal-2012, il-kumpaniji tal-ajru jridu ħalsu tafu li jem litigazzjoni bejn dawk il-kumpaniji li jtiru fl-Europa li mumiex bazati fl-Europa. Iżda mill-ewwel ta', ta jannar tal-2013 dawna kulħadd iridu jħallsu. Jiena fimt li l-Kummissarju Hilgo kella l-idea illi għalmenu ftit, xiftit, parti mill-midħul mill-kantijiet ta' dawn id-drittijiet jistaw jintużaw biex nħalsu għal xi politika dwar l-ambjent. Idea interessanti, ovvjament. Iżda l-mistoqsija medjata tiegħi hija waħda li ma stajtx eh, insaqsija, iżda najda issa segretarjat u għal dawk li jaħdmu fuq ir-risorsi propri. Mistoqsija li tisponta hija mistoqsija li l-Kummissjoni kellha saqsija b'mod uffiċali qabel il-Kummissjoni forsi qed taħseb dwar dan palista eh, tajjeb kif qed jagħmelek. Il-mistoqsija hija min għandu jibbenifika minn dan risorsi. Flima budget għandhom jitħlu minħabba sistema fe għanna eh, il-mod kif il-ETSS edin bħalissa huma l-budgets nazzjonali li joddu għamnek mela jekk nistaw neħdu fidejna xiftit minn dawn ir-riżorsi għal politika Ewropej, Ewropea jekk nistgħu ndaħlu dan il-flus f'xi strument ad hoc, naħseb illi għandna jkollna aċċess għal dan ir resors Din hija ħaġa li ddiskutejniha xi ftit ta' xhur ilu meta konna qed infasslu lista dwar ir-riżorsi ġodda fil-Baġġit Ewropew. Tajna qalbna minna dak iż-żmien il-Kummissjoni kienet qalet le żgur li le diġà diskutajna dan terġgħu tiftħu din il- din il-problema. Iżda jekk il-Komissjoni qed tbiddel femta u jekk qed tinstema xi vuċi ġdida fil-Komissjoni, naħseb li għandna nżommu għajnina fuq dan il din il-possibilità. Mela, grazzi lil Monika tal preżentazzjoni ta' dawk ir-rapporti kollha. Nixtieq infakkarkom dwar l-iskeda, sinjuri. L-iskadenza għal emendi 19 ta' Lulju dwar l-opinjoni f'dan il-Kumitat u s sitta ta' Settembru. U l-Kumitat tal-Libe jixtieq jivvota f'Novembru. It-tnax u it-tlettax eh, ma nix ma nisawnek, eh, bek ma nistax naħtmu fuq dak, U l-grupp tijaw kollu sfarixaw koll Mela jiena nissuġġerixxi illi nagħti l-kelma lil Gurrent Ferm li huwa serju ħafna u dejjem joqgħod hawnhekk sal-aħħar moment. Mux, eh, mux kullħat sparixxa, sinjuri. Jiena m'għandix l-intenzjoni li nagħmel xi prezentazzjoni ewlenija fir rigward tal-Faċilità Ewropea x'naħseb illi intkom kollha tafu dwar dan il-programm jiena semmejt dan bħala il- il-programm ta' finanzjament ġdid tal-Networks Ewropa wa' Trasport, Enerġija u l eh, eh, teknoloġija dwar l-informazzjoni. 50 biljun euro kien zid, kienet zida enormi, xiftit minnom il-fondi tal-koezjoni, iżda kienu nsammu għal dan il pajzi ta' koezjoni, aħna eh, biħsibna nres u numru ta' emendi, u fil-fatta minna hekk fil-gwarta din l-opinjoni jena sanatikom sira dwar xinuma. L-ewwel net introduċejna emendi standard illi għandhom jiddaħlu fl-opinjoni kollha, l-opinjoni kollha, t-tieni provajna nindirizzaw il-kwistjoni ewlenija tal-bżon ta' investimenti li hija importanti ħafna eh, skont femtna. Din hija problema kif rajna li l-Presidenza eh, Daniza qalet li illi taf li dini importanti iżda menx mod fis situazzjoni tal-budget li edin fija prezenti li aħna nwet u il-proposta tal-Komissjoni. Eh, Il-problema hawnhekk hija illi iżjed faċli li tnaqqas mill-strumenti ġodda eh, mill-ambizjoni ġodda milli tnaqqas mill-strumenti stabiliti. Iżjed faċli li tnaqqas dawn l-ambizjonijiet eh, milli tnaqqas mill-politika dwar l-agrikoltura jew il-koezjoni għax dawn huma fondi li l-istati membri diġa' għandhom fidejhom dawn hekk għandna ambizzjonijiet ġodda Naħseb li huwa importanti ħafna illi nippruvaw illi nistaw inwet u dawn l-ambizjonijiet u anki natum risorsi li għandhom bżonn. Huwa ċari li waħda mill-problemi enormi tal-Unjoni Ewropea mhix biss il-kriżi ekonomika akuta u enormi, iżda l-fatt li m'għandniex livelli biżejjed ta' investimenti fl-Unjoni Ewropea u ilha għaddejja l ħafna snin anke qabel il-kriżi ekonomika għanna namlu xaħġa dwar dan, specialment billi noħol u su, um, singlu permess għal-integrazzjoni reali ta' su intern. U bekk naħseb dawn l-investimenti huma importanti ħafna u aħna se nisqu fuq dan fl-opinjoni. Il-punt li żied kontroversjali kienet il-10 biljuni mill-fond ta' koezjoni Hemm numru ta', ta stati membri f'rigward ta' eh, kozjoni ħossu li l-envelopes nazzjonali tagħhom qed eh, jitneħħu minnhom u jingħataw lil pajjiżi oħra fejn m'għandhomx l-istess eh, influenza. Jiena qed niddefendi l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni għax naħseb li importanti li aħna kollha ehm, impenjati għal proġetti li għandhom valur miżju tal-Ewropa. Iżda sen namel iżjed enfasi fuq il-bilanċ ġeografiku fil-flotja ta' risorsi f'din il faċilitata ta' biex torbot u għandi nkun li xiftit mill-pajjiżi ta' kozjoni se kolom bżonn ta' appoġġ mill-Kummissjoni biex ikunu jistgħu eh, jiżviluppaw proġetti biex biex jieħdu dan l-10 biljoni iżda anke biex japplikaw għal iżjed minn faċilità Connecting Europe Facility faċilità ta' Connecting Europe u kumment firgwar tal-rapport tal-ejda jibżaw li l-istess ħaġa se tiġi fil tal-istrument finanzjarji. Strumenti finanzjarji għall-investiment fil-Europa se jkunu l-iżjed għall-pajizi l-iżjed senjuri li għandhom swi finanzjarji u jħossu li se jkun diffiċli għal pajizi ta' kozjoni li jiksbu finanzjament minn dawn l-istrumenti. Jena se niprofa nindirizza dan it-ħassib fil-rapport nara f'dan ir-riskju iżda rridu insibu xi mod kif nistgħu nimxu l-qudiem fil-bilanċ ġeografiku f'dan każijiet ukoll. L-istrumenti finanzjarji ovvjament hija ġenerali il-post fej senres u emendi nasbu li huwa importanti li ssib soluzzjonijiet għall-istrumenti finanzjari kellna il-rapport dwar il-bonds tal-proġetti deċidejna dwar dan, irridu niproduċu xi sibije dwar dan anki fil gwart tal-rapport dwar faċilitajiet u anki nintroduċu l-idea eh, biex eh, naqdu l-istrumenti, naħdmu fuq lotijiet fl-imkien ma l-istrumenti finanzjari u mal ehm, eh, ma istrumenti differenti finanzjari. Naħseb li u koll li għanna jkonna perspettiva li tħares il-qoddim kif għanna fil-rapport dwar il-ftuħ tal-bib għal strumenti finanzjari iżjed, iżjed ambizjużi bħal per eżempju il-project bonds illi għadha fi stadju pilota. Se niprofaw niżviluppaw dan ukoll fir-rapport. Hemm xi punti iżjed tekniċi se nintroduċu l-idea tal-portafolji tal-prodotti kif għamilna fir-rapport il-Kummissjoni suġġeriet li għandu jkun possibbli li titrasferixxi l-fondi minn parti eh, tal-faċilità ta' Connecting Europe ma' parti oħra. Eh, naqbel ovvjament jekk hemm bżonnijiet li qed jiżdiedu fl-enerġija iżda m'hemmx daqshekk bżonnijiet eh, fil- fil-qasam tal-trasport jew digitali, ovvjament għanna jkonna il-possibilità li namlu l-aġġustamenti. Iżda jekk il-kwistjoni ehm, politika aħna għanna nkunu parti mill-teħid proċess ta' teħid ta' deċiżjoni għax se jkun hemm ħafna kritiċi kontra dan il-proċess. Għanna wkoll inħarsu lejn l-ambitu tal-faċilità tal-Connecting Europe bħalissa huwa marbut mal-infrastruttura hemm sma fejn għandna nħarsu lejn jekk l-ambitu jista' jitwesa per eżempju il-possibilità tal-enerġija rinnovabli fejn jista' jkollna ambitu iżjed wiesa. Dana se jizguraw għanna nizguraw l-elementi jiġu introdotti mresqa f'din l-opinjoni u jiena ovvjament nista' naħer għana l-kummenti tagħkom u s-suġġerimenti tagħkom. Grazzi. Ti kommentar dan il-kustjonijiet? 3 ta' settembru. F'dan il-kas, approvazzjoni tal-rapport ta' Jeran l-20 ta' settembru biex unbat nevutaw eh, fil-Kumitat ta' Trasporti u Itre f'Novembru. Kollegi, jena naħseb li bekk nistaw nagħlqu l-aġenda. Mela nerġaw nintaqaw fis-6 ta' Settembru u se jkonna xiftit votazzjonijiet, nawguralkom il-vakanzi tajba, grazzi lill-kooperatori, rappresentanti ta' sezzjonijiet oħrajn, il-Kunsil, u naturalment anki l-interpreti. U l-interpreti jiringrazzjaw l-President. U f'dan l-ewwel semestru aħna ħdimna ħafna u kollha kemm aħna jistħoqinna vakanza xirqa biex kollha nkunu nistgħu nerġgħu niġu fil-ħarifa. Grazzi, nagħlqu seduta.